Dear colleagues, if you don't mind, I would like to start. Sis kollegi, jek ma importax nixtieq nagħti bidu għalla għatana. Mm, Nil-għawnek, ġezess, eh, njenna tama li mintix kandidata għonek il tal-ħodu. Eżis kollegi, jena nixtieq nil-għak om għal-ftuħ tal-ikon. Skont ir-regola 14 paragrafu numru 1 jina iċċer għalissa dan diġa titkellimna dwaru fl-agenda u issa qed nitkellmu fuq il-komitat ħatra ta' ċer u l-viċi ċer għabbażi ta' artiklu 204 ta' regoli ta' proċedura. Għalhekk nagħtu bidu għal elezzjoni tal-President il-persuni illi jemma l-elezzjoni u ma insomma l-IPP ma nisaq il-ħata SND għall-alternativi Golf għall-SND Imbas liberali Torva Nunhusen il-Gwe ħat għal-ħodor Ras Eichholz ħajkun għetti jieħu post Olkot u David Hogan minn Stoħ. Ma nafx, jekk hemm forsi jismi toħrajn ti sostituti, ma ndix jien oħrajn. Hemm kuwarum, però. Jisi kunem hemm il fuq minn 16 MP. Fil-fatt qed nagħmel dan huwa każ Ivan nan kworum. Għalhekk nitlobkom għal proposti minn għal elezzjoni tal-President Signor Onorevoli Beres, grazzi tassew. Fissem il-grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi nixtieq nippreżenta l-kandidatura ta' Roberto Gualtieri bħala President tal-Kumitat Ekonomiku Monetarji. Merci bien. Uh, gibt es andere Vorschläge? Tajjeb, wis, eh, għanna uh, proposti? Le. Mela dak il-każ Roberto Gualtieri u kol ġi propost mill-SND. Taqblu? Jaqbel iwa mqiet Iva. Il-kandidat u approvat għaw membru sħiħ tal-komitat u jist istqarrija tiegħu ta' interess u memx konflitt interessi u verifikajna kollox. Mela, memx iktar kandidati li tresqu. U l-ura naħseb illi nistaw namlu dana bazi ta' akklamazzjoni. Ich erkläre hiermit Roberta Gualtieri durch Zuruf gewählt. Tajpwis, Niddikjera li Roberto Quartieri għawa mażul akklamazzjoni nistidnu li jitla hawnhekk għal biex jieħu posta hawnhekk. Thank you very much, dear colleagues. I... Grazie ta' sew eżis kollegi, jina nixtieq kom il-koll ewwel qabel kollox. Għandin elezzjoni ħatra u ħatra minn ġdid. U nixtieq illi ngħid illi jiena npenja ruħi illi naħdem sfiq u bil-pensi dan il-kumitat sabiex inkomplu naħdmu fuq il-kontribut tagħna għal regolamentazzjoni finanzjarja u politika ekonomika u anki il-funzjonijiet eh, oħrajn li għandu dan il-komitat li jkollu ħafna snin diffiċli u b-snin u d-dimu. So, ma s-sabsa għamil diskorsi, nadu għal elezzjonijiet eh, il-ħatra tal-ewel viċċer. Kandidati? Sur Jiena minna ħatijaj nixtieq ningrazzjak tal-ħaġa tiegħek minn ġdijt. Jiena fissem li pipi nixtieq nipproponi il-Michael Sfeba bħala l-ewwel viċi tal-kumitat Tana. Grazzi. Thank you. Uh... Grazzi. Onorevoli Ferber, taqbel li tiġi maħtura? Maħtur Iva, naturalment, jidi sul Ferber. Ninota li il-kandidat huwa membru seħta l ikon u għetta il-dekirazzjoni ta' interessi finanzjari. Hemm kandidati oħrajn? Le, mela m'hemmx tal-bit laqas għal eh, votazzjoni segreta nistgħu naħtruh b'akklamazzjoni. And I invite you to join me here in the chair. Nistinnu biex jitla għawnek dejja. Now we should proceed uh, with the Tajja pwis. Naddu għal ħatra tal viċi presidenti oħrajn, iżda, wis Uh, tafu illi Għafas tal-emenda tal-proċedura l-orali, dispozizjoni ġdida ġiet introdotta f'artiklu 204 illi tipprojbixxi il-ħatra ta' nazzjonalità jew diburom eh, nazzjonalità jew inkella ġeneru wieħed. Jiena xorta ħassejt illi kelli dmir illi nitlob l-ismijiet tal-kandidati li ser jiġu mresqa u Peress li jidru illi sta jkun hemm ksur ta' din ir-regola, jiena nissuġġerixxi u nipproponi illi nissuspendu il-laqa din parti tal-laqa sawa, tal samma mal-ħatra tal-buru sabiex natu bizzejja ċans li gruppi politiċi biex indirizzaw din il-problema sabiex ikonna bura mill-aktar fiż għaliex għandna bżon buro hi, biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu xogħolna sew, iżda li jkunu wkoll konformi mar-regoli tal-proċedura. Għalhekk jiena lissa ser nissospendi il-ħatra tal-Viċi Chairs u nitlob il-gruppi politiċi illi jisibu soluzzjoni mill-aktar fiż sabiex dan il-komitat ikun jista jinħatar bisħi strutturalment biex ikbek ikun jista jaqdi dmiru pravanx perest. Skont 204 tal-regolament il-ġdid, dan huwa regolament importanti ferm, illi jgħid li kunem mhux biss l-gwaljanza fil-buro ma ta' ħafna nazzjonalitajiet, tal-ġeneri, gwaljanza bej ġeneri, ġvigrassi tal-eżammejt ma' dawn ir-regoli. Għadak nxaqsam l-ftejn bejn il-gruppi, nista' ngħid li dak li dawk li suppost ġew eletti bħala żewġ viċi presidenti huma membri tal-grupp tiegħi u jina nħoss li għawnek minn pen il jrid isejr għal ġejjini għalix waqt li għatin ħares lejn il-bilanċ li jem bejn il-gruppi differenti li nxilom jiksbu fil-distribuzzjoni tagħhom bejn il-nisa u il-ġil fil-komitati differenti, il-grupp tijaj għandu it-tieni track record f'termini ta' rappresentazzjoni femminili il-ħodor jirbħu fuq għadi għaliex eh, fuq minn 33% tan-nisa imma l-grupp soċjalisti inkluż il-Kumitat Ikon għandek il-80% li huma rappresentati minn nisa ġifiri għandek eh, aħna t-tini wara l-grupp tal-ħodor. Allura, irridu ngħidu li mhuwiex il-President Soċjalista li ħajkun fitma ta' dan ir-tan regola mal-gruppi illi ħajkunu mm, deficit ta' femminili eh, fil-parlament. U naħseb irni għana nejt illi dan il-grupp mit 2.5% ta' nisa ta' pala viċi presidenti fil-komitati jiprezentaw deficit mm, ovju, ċar. Iva, grazzi nenna ċerti li l-gruppi politiċi seri jisu dan l-element bisħieħ. Burkhard Balz. Musa niftu pero dibattitu fuq li biċa ta' xol. Ija nara li sa ta' kelima, ija jiva, ħantik iċċans kelima bat naru. Iki jaġbok. Grazie tassim. Ifem jena fissem li nishti u ukoll nilqa il-proposta li interessat. Iva, nħoss illi għanna bżon naħzbu bil-kalma kollha fuq il kwistjoni Jena naqbel bisih ma' provanx illi regola 204 importanti ferm u għanna n-implementaw din ir-regola kif suppost. U għandak li għandu xaqsam li pipi jisum nofs il-postijiet li għandhom jimtlew fil-komitati huma tali li qegħdin pozizjoni pjuttost tajba għal-issa ġifini tamal inkunu nistaw nkomplu nimlew dawn is-siġijiet eh, skont ir-regoli kif sewwa xira. Grazzi. Sir Hammerman, Iva, Sir President, xtaqsem fl-ċiment eh, ninaqat ma' Onorevoli Provanx Perez, jekk il-Komitat jista' jikkonsidra esempio, il grupp tagħna li huwa tajja biżejjed illi u viċi President aħna nippreżentaw mara kif tridu. Thank you. Uh, Marisa, quickly please. Yes, uh, quickly, just to know when do we have the election, the second part of... Iva, tini parti tal-elezzjoni meta tkun? Nibatulkom l-aktar fis. Tajjeb wis. Mela, naddu għal punt li jmiss, adozzjoni tal-agenda. Hemm oġġezzjonijiet? L-agenda jadda l-ek adattata u aħna għanna ċertu punti xinħabru il-fat punt wieħed. Trilogi. Fit-19 ta' jenar l-ewwel trilogu fuq il- Falsa sekretazzjoni il-Parlament għal diskuta artiklu 3-4-5 tal-STS fuq due diligence u it-trasparenza, ħtiġi ta' trasparenza kif ukoll żiddiet addizzjonali li saru mill-Kunsill u l-Parlament dawn qablu il l-biċċa kbira ta' dispożizzjonijiet jistgħu jiġu trattati fuq livell tekniku u nistgħu niddiskutu it-trasparenzi parti ta' bażi ta' input addizzjonali mill-Parlament u l-Kommissjoni trilogu li jmisswa pjana ta' seba ta' frar u diskussjoni fil-font tal-dawn il-kwistjonijiet speċifiċi jista' jinbeda dakinhar. Nandu għallek għal put numru 8 tal-agenda. Mistro ijet? Iva. <laughs> would like to welcome uh, my... Użan li man baċbik. Nishtiq nilqa il-ħabib tijaj u l-ex kollega tijaj Edward Shikluna, il-president ta' Ekofin, mill-ministru ta' finanzjament ta' Malta. Nishtiq nifraħ il-Malta l-ewel net tal-li sa għandhom il-presidenza u ħadu ridni fidejhom għal sitt xhur. U nawguralek kull suċċess fil-presidenza ta'kom biex naraw illi dan il-komitat ser jikkopera l isħiħ miegħek biex nindrizzaw il-problemi tagħna biex ippruvaw nsibu soluzzjonijiet adattati, nkunu l leġiżlazzjoni tajba u biex nikonkludu it-trilogu illi huwa importanti ħafna. Mux kollha ma xoħut u importanti ħafna. Allura, pentana u nippruvaw u kemm jista' jkun malajr dawn it-trilogi tul is-semestru tiegħek. Għal daqsant nixtieq ngħaddik lek il-kelma għal xi introduzzjonijiet imbagħad ikun hemm mistoqsijiet pass soltu Well, uh, thank you. First of all, I think it's, it's... Grazzi l-ewwel qabel kollox. Naħseb illi jiena għandi dmir illi nirringrazzja lilek, eh, Sur Gualtier, anka l-Viċi Presidenti kollha illi reġgħu ġew eletti għal sentajnu nofs illi ġejjin. Dan huwa moment emozjonali ħafna għalija illi erġajt ninsab hawnhekk fostkom fiħdan il-Komitat Ikon illi jiena servejt bħala viċi president tiegħu għal erba' snin. Illum ovvjament ninsab eh, f'pożizzjoni differenti, ninsab għawek nirrappreżenta l-Ecofin għalhekk qed nippreżenta il-prioritajiet prinċipali ta' dawn is-sitt xhur li ġejjin tal-presidenza Maltija fil-qasam tal-affarijiet finanzjarju ekonomiċi. Nixtieq nisħaq fuq il-fatt illi dan qed namlu qed namlu u fil-fatt nixtieq naħtaf din l-opportunità sabiex niċċara il-fatt illi s-soltu dejjem il-Kunsill kien jippreżenta il-prioritajiet tiegħu fil-kumitati u għada fil-fat wara li ser niprezenta lilkom bil eh, dawn il-prioritajiet, għada ser nkun qed niprezenta l-istess prioritajiet lil komitat eh, permanenti u koll tal-grupp ikon. Ir-rol tiegħi huwa rwol ta' ministru, pero eh, però ċerta mistoqsijiet jiena nħoss li Eh, jistaw jiġu mistoqsija u jina nistan wieġa paljom fora oħra differenti, pero jina meta ikollo, meta intom eh, iżuru membri, iżuru l pajjiżi fl-ħar tafrar jina l-est l-inwieġa pal ċerta mistoqsijiet. Issa, rigward il-programm. Malta et tiħu fidea l-presidenza tal-Unjoni Ewropea fi żmien meta l-Unjoni Ewropea daħlet fir-raba sena tagħha ta' irkupru. Rajna illi kienem ċerta bidliet illi esperienzajna partikolarment fis-sena li għaddit. Iżda ir-reżiljenza fuq medda qasira ta' żmien mhijiex garanzija ta' tkabbir solidu fuq medda twila ta' żmien. U spiss aħna inkunu diżappuntati spaċjalment għaliex nemnu li qed nopera għaliex nafu li qed nopera f'kuntest ta' inċertezza kbira. U m'hemmx dubju illi l-impatt eh, ta' ċerta avvenimenti li seħew is-sena li għaddiet ser ikollhom impatt qed ikollhom impatt fuqna iżda ser jiċċaraw iktar fis-snin li ġejjin. Aħna għandna ir-rwol illi um, nipromuovu politiki fiskali għaqlin eh, u anka li namlu riforma strutturali u ta' investiment u għaminnu illi uħut minn dan eh, dawn ir-responsabiltajiet jaqgħu fil-grupp eh, fl eurogrupp iżda bħala ECOFIN aħna għanna interess li nżommu għajnejna it-kabir u uh, dimajnejna it-kabir ekonomiku. Iżda, nibda bix xogħol tal-Kunsil fil-qasam ta' rakkomandazzjonijiet għad-żona euro u s-semestru Ewropew. Il-Kummissjoni beda il semestru Ewropew 2017 f'Novembru tas-sena li għaddiet. U man diġ dubju li intom tafu li dan il-pakket għandu ċerta elementi ġodda. Uħut eh, minn dawn l-elementi forsi eh, mux eh, kolħat qed jaqbel dwarhom bħal per eżempju Għanzi, dinja kwistjoni fil-fatt tal-pozizjoni fiskali li aħna rridu nieħdu fil żona tal-euro. Hemm eh, diskussjonijiet li bħalissa għaddejjin u fil-fatt l-adozzjoni tal-rakkomandazzjoni tal-Kunsilu ma skedati għal Marzu 2017. Rigward is-semestru Ewropew, aħna ser nkun qed insegwu b'interess id-diskussjonijiet li intom ser ikolkom il-propil ġimgħa dieħla fi waqt il-ġimma parlamentari Ewropea u jina ħakun qed nipparteċipa personalment. Il-Presidenza Maltija eh, ser tkun qed tistenna bil-ħerqa illi taġġorna s-CSRs u aħna ser nizguraw illi eh, ikun hemm kollox postu sabiex ikun dawn jiġu adottati fis-sajf. Riformi strutturali u importanti li kunem l-implementazzjoni kontinua ta' daw riformi strutturali biex bekk eh, nkunu nistaw nipermettu eh, nippermettu li kunem kapacità produttiva l-ekonomiji tagħna. L-istati membri mhux biss għandhom interess personali, jistandhom ukoll interess komuni biex dawn ir-riformi politiċi iseħħu il-politiki fiskali għaqlin. Dawn u kol ser fuq net tal-agenda tagħna. U importanti li aħna nirilaxxaw il-potenzjal tagħna u illi jirnaxilna nfasslu l-budget stana b'tali motu manjera li kunu favur it-kabbir u anka l-konsolidazzjoni trid tkun favur it-kabbir. Bżon ta' Eh, u koll eh, investiment pubbliku msaħħaħ iżda nafu u koll il ma nistawx nirrepetu il-zbalji tal-passat eh, rigward politiki fiskali. Għanna bżon ta' implementazzjoni konsistenti tal-pat ta' tkabbiru stabilta u rridu nirrikonċiljaw l-użu tal-ispazju fiskali u sostanabilta fiskali u koll. Dan iwassalni għal dimensjoni Ewropea u t-tweġiba ta' politika għal l-sfidi li qed nafaċċaw illum u qed nirreferi għal l-EFCI. Uh, il-Konsil adotta l-approċ ġenerali tal-proposta tal tal-Kommissjoni biex jestendi l-FC. E Dan sar propju fl-aħħar tas sena li għaddiet u il-Presidenza Maltija qed tistenna bil-ħerqa li tibda dawn it-trialogi mal-Parlament Ewropew fejn fuqtu. L-istess japplika għat trialogi illi diġa bdew fl-axħar ta' dan il- għazzi iktar kmini f'dan il-xar fil-kontest tal-program għal um, riformi strutturali fil-qasam tas servizzi Xi stati membri għandhom bżon ta' dan il-programm aktar minn stati membri oħra, aħna nassumu li kulħadd jaf kif dan irid isir iżda l-assistenza f'dan il-qasam eh, tiġi apprezzata ħafna minn xi stati membri. Nemmen illi fil-fatt tieni trialogu qed isir ser isir iktar tard illum stess. Dejjem fuq is-suġġett tal-investiment, il-Presidenza Maltija hija lesta li tibda negozjati mal-Parlament Ewropew fuq ir-reviżjoni fuq medda medja ta' żmien dwar il-mandat għal self estern tal-IB. Nixtieq ngħid li kull presidenza jkollha l-opportunità illi tilqa laqa informali f'pajjiża Għana ser nużaw din l-opportunità f'pajjiżna propju nar is-7 u 8 ta' April biex niproponu agenda illi taħdem fuq l-Unjoni Bankarja nixtiequ nindirizzaw l-kwistjoni ta' non-performing loans u se nkunu qed inqisu wkoll il-ġejjini tal-Ewropa billi nżommu għalina fuq white paper Um, f'dan is-settur. Barra minn hekk nixtiequ nindirizzaw ukoll kwistjoni ta' ċertezza uh, fil-qasam ta' taxxa iżda nixtiequ nindirizzaw suġġett li jinteressana ħafna fil-Mediterran li jorbot ma l-emigranti ekonomiċi. Dan jixraqlu approċċ iktar ibbilanċat biex nejnu l-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq uh, permezz ta' FC sviluppat, iżda anka permezz tal-għajnuna tal-IBRD u anka ta' għajnuna tal-Bank Dinji biex bekk insaħħu l-ekonomija ta' dawn il-pajjiżi, partikolarment tal-pajjiżi tal-Magreb, għaliex dawn li jiġri f'dawn il-pajjiżi affettwa ħafna lilna fl-Ewropa. Propju il-biraħ f'Pariġi kelli laqa 5 plus 5 laqa ta' ħames membri ta' l-Unjoni Ewropea tal-Mediterran tal-Punent u ħames pajjiżi tal-Afrika tat Tramuntana biex diġa stajna nurruhom xinu eh, xinu eh, mal intenzjonijiet tagħna. Dan jorbot jiġifieri mal-mandat eh, tagħna tal-IB li huwa għal qalbna ħafna. Issa, ndur għall-Unjoni Bankarja hija essenzjali li jkun hemm tlestija ta' din l-Unjoni Bankarja biex tkun tista' taħdem sew l-Unjoni eh, Monetarja tagħna hemm bżonn illi ehm, noħolqu noħol u bilanċ bejn il-teħid ta' riskju u tnaqis ta' riskju. F'dan l-ambitu hemm diversi ta', risk reduction, jiġifieri hemm ħafna proposti li saru mill-Kummissjoni ehm, Ewropea, però hemm ħafna inċertezza madwar dawn id-dossiers. U rigward ċerta kwistjonijiet tekniċi, il-Presidenza Maltija għanda intenzjoni illi tiċċarom dawn il-problemi tekniċi u dubbi li jeżistu. Hemm bżonn ukoll illi um, nixprunaw il-konfidenza fl-Unjoni Bankarja billi um, nisguraw illi ir-regoli li jeżistu um, ehm, jibqaw uh, jiġu rispettati. Rigward mbagħad l-Unjoni tas-Swieq Kapitali, eh, aħna il-proposti mhumiex daqshekk eh, numerevoli f'dan il-settur, però din il-ġimgħa ħajkolna laqa u anke l-ġimgħa diħla ħajkolna laqa oħra rigward il-pakket tal-securitization package fil-fatt. U uh, aħna għanna, eh, ħanamlu l għalmu sana biex nifaċilitaw ftejn politiku mal-Parlament Ewropew fuq din il-kwistjoni qabel is-sajf li ġej. Hemm ukoll ċerta bidliet li ħanipproponu fil-kuntest tal-European Venture Capital Funds u l-European Social Entrepreneurship Funds Regulation però aħna nixtiequ naħdmu partikolarment fuq il-proposta għal pensjonijiet u anka fis-settur tal-fintech, settur tal-crowdfunding, dawn is-setturi aħna nemnu li huma il ġejjeni walakem diversi oqsma illi nistgħu nifukaw fuqhom Fil-qasam ta' servizzi finanzjarji aħna qed nistennew illi nikkooperaw b'mod kostruttiv fuq in-numru ta' files li għadhom pendenti u aħna ottimisti illi jirnexxilna naslu eh, għal ftehim fuq il-proposti li jinformaw il-konsumaturi fuq is-servizzi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fuq ir-raba direttiva kontra il-ħasil tal-flus. Il-Presidenza taraf illi il-Parlament Ewropew għandu pożizzjoni ferma ħafna rigward kwistjonijiet ta' taxxa. U anka hemm ukoll il-kwistjoni ta' taħt li ma' eh, taħt li ma' istituzzjoni ta' qadin il-kwistjoni. Iżda aħna ser nkunu qed naħdmu anka fuq lejdit tnejn u nittamaw illi propju ix-xar id-dieħel fi frar inkunu nistaw anka u dan il-fajl u eventualment inkunu nistaw nittrattaw il- il-double CTB u triple CTB u koll. Mek il-kwistjoni eh, fil-passat tentattivi tagħna biex naħdmu u nimxu l-qudiem dawn il-proposti fallew, però qed nittamaw li nagħtu spinta ġdida lil dawn il-proposti. il proposti Għalkemm il-CCTB ġiet maqsuma f'żewġ fażijiet, l-ewwel fażi u t-tieni fażi, aħna ma nixtiequx illi um, nirnexxilha nikkonkludu fuq l-ewwel fażi u ma jirnexxilniex nikkonkludu fuq it-tieni fażi. Għalhekk f'moħħna il-triple CTB huwa Uh, paket uniku. Batem il-kwistjoni ta' l-e-commerce u tlet files relatati mal-VAT u l-ħar ħaġa Iżda mhux l-inqas xi ħaġa li imbdiet meta jiena kont hawnhekk fostkom iżda għadha ma ġietx konkluża dik tal-FTT. Biex nikonkludi, Sur President, il-Presidenza Maltija hija impenja ruħa biex tiżgura illi ikun hemm l-Unjoni eh, monetarja u ekonomika kif ukoll l-integrazzjoni Ewropea. F'dan ir-rigward eh, qed nistennew il-white paper minn ħadd tal-Kummissjoni din eh, ser taslilna fi żmien ta' inċertezza Pero qed nistennew bil-ħerqa naraw x'ser ikun fiha din il-white paper għaliex um, din ser tkun parti essenzjali tal-laqa informali ECOFIN ġewwa Malta. U l-Kunsill ser ikun qed isegwi fuq dan il-punt uh, kif xieraq. Nikkonkludi hawnhekk u nistenna li uh, inwiġeb il-mistoqsijiet tagħkom. First speaker is Burkhard Balz for the EPP group. Grazzi, l-ewel kellim is-sur l-Onorevoli Balz. Grazzi ħafna, Sur President. L-ewel qabel kollox nixtieq nilqak fosna, Edward. U għata pjaċir kbir illi rġajna għana fostna kollega daqshekk distint bħalek. Mela jina nixtieq um, nikkummenta dwar il-kwistjoni Brexit. U din torbot eh, kif tafu jiena uh, eh, pajizi marbut ħafna mar renju Unit minħabba ċerta uh, aspetti storiċi u għalhekk interessani ħafna x'ser jiġri mill-Brexit. Jekk nimxu mal-programm uh, mal propost mill-gvern mil tar renju Unit, l-artiklu 5 ser jiġi infokat propju taħt il-presidenza Maltija. X'inhi l-pożizzjoni tagħkom? X'inhuma il il-linji gwida li qed tirċivu kemm huma avvanzati it ħejjiet tal-Gvern Malti f'dan ir-rigward u qed tpassru illi dawn il-negozjati imorru minn taħt għal fuq eh, fuq kull fajl kollha, fuq kull fajl, jew forsi um, u jkun possibli biss illi ikollok approċ li jibda minn fuq uh, u jinżel l-isfel biex bekk tipproponu ċerta soluzzjonijiet speċifiċi. Għandkom xi um, xi kummenti dwar dan? Grazzi. Iva, jena fil-fat nista nitkellem dwar l-approċ uh, tana uh, aħna nishtiqu inkunu um, parti uh, neutrali u u um, ma nixtiqu numiljaw lil ħadd. Però dak kollu ser ngħid issa ma biss spekulazzjonijiet għaliex artiklu 50 eh, għadu ma invokat. Partikolarment issa illi il fat il issa bil-fatt illi il-Parlament tar-Renju Unit irid japprova il fat li jiġi invokat dan l-artiklu. Jiġifieri biss iktar kustjoni uh, eh, ta' mm, spekulazzjonijiet, però fuq livell eh, tekniku kien hemm eh, speċi ta' rezoluzzjoni biex pek il-proċess ikun kemm jista' jkun uh, bla problemi possibbli. Ovvjament kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu fuq, fuq Brexit, kulħadd eh, jishtiq jesprimi l-opinjoni tiegħu ma tista' tuqaf il-ħadd milli jagħmel dan. Però aħna ħtarna negozjaturi apposta u eh, dawn ser ikunu eh, xolom propju għalli din is-sitwazzjoni ma teskalax. Dan huwa fl-interess ta' ħadd illi noqodu nirrabjaw illi morru f'ċerta estremi eccetera, eccetera. Huwa divorzju, iva, mhux għalhekk mhux ser ikun faċli, però nixtiequ illi ikun proċess ċentralizzat kemm jista' jkun possibbli. Grazzi ħafna sa' Sinjura Pervanj Beresh. Merci, uh, Monsieur le Ministre. Grazie, Monsieur Ministru. Tassew uh, pjaċir li qed narak hawnhekk magħna, nixtiequ lek kull suċċess għall-Presidenza, inti għattu li qed tassumu din il-presidenza fi żmien diffiċli. Allura raġuni oltre biex eh, nistaqsi mistoqsija diffiċli, titkellem dwar l-importanza dwar l-investiment u li konna ritorni fuq dan l-investiment fl-Unjoni sa ħafna minna jaħsbu li eh, it-tġdid eh, tal-pjan FC tas Sur Juncker huwa importanti għal dan, imma li mhux biżejjed. U allura rridu naraw naqra kif ħa ikkompletaw ukoll l-EMU il hija punt kruċjali issa tul il-presidenza Maltija ħajkun hemm żewġ punti importanti illi ħajpoġġu punt ta' derogazzjoni fuq il-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea dan iż-żmien inċertu diffiċli l-ewwel net eh, huwa l-evokazzjoni tal-artiklu 50 minnaħa ta' Renjunit u t-tieni eh, huwa is-60 anniversarju ta' trattat eh, ta' Ruma nhar il-25 ta' Marzu fis-summit ta' Bratislava il-Prim Ministru Antonio Costa qal li l-Unjoni Ewropea ma tistax tibqa' sejra qudiem fuq il pjanta difiża u rtit tifoka l-kontrarju fuq l-euro inti bil-portafol tijak kif ħataġiċ biex tara li din eh, l-enerġija kollha li ħa tifoka fuq eh, il-Brexit ma ma teħlibniex biex umbat ma bdilna l-ebda enerġija għalli jemju u biex ikonna verament roadmap eh, anki kif qed niċċelebraw is 60 sena mit-Trattat ta' Ruma. Għaliex naħseb illi hawnhekk jista' jkun appunt illi jista' jifret pajjiżi parti mid-żona euro u dawk li mhumiex. U naħseb illi dan huwa argument żbaljat illi rridu nevitaw. Yes, that's that's a feeling here as well. Iva, dak huwa sentiment li qed inħossu aħna wkoll. Mela jien nibdew bil-pjan Juncker. Ovvjament aħna l-kol politiċi hawnhekk u jekk xi ħaġa tidher sabiħa nkunu rridu nagħmluha iżjed. Jekk il-pjan Juncker kien pożittiv, allura nixtiequ iktar minnu. Eh, eh, dinja xi ħaġa li kellna nagħmlu aktar kmini, però issa li jemmem. Jina eh, fil-verità nħoss, però illi għanna neżaminaw bħalma għamlet il-qorti tal-awdituri jekk aħniex soddisfatti f'dak li kellna sa issa. Jiġifieri x'kellna f'moħħna l-kwistjoni tal-addizzjonalità. Dak li tista' tagħmlu fuq livell Ewropew mhux dejjem tkun tista' tagħmlu fuq eh, livell nazzjonali. Hija kwistjoni ta' market failure ukoll. Eh, xi ħaġa illi miex riskjuża fuq livell Ewropew minħabba li riskju jinqasam bejn l-istati membri tista' tkun riskjuża ħafna għal stat membru. Walek wieħed ma jistax jaċċetta kollox, ma jistax jaċċetta kull proġett illi kien ilu merfuħ fil-kexxun ta' ħafna stati membri. Naf eh, illi intom sensittivi ħafna għawek rigward per eżempju il-motorways Eh, Pero issa jina u għek eh, qed nirrappreżenta lill konsil u għalhekk għandi eh, pożizzjoni oħra u opinjoni oħra wkoll. Però il l-idea tal-Kunsill hija li rridu nindirizzaw il-kwistjoni tal-falliment tas-swieq, il-market failure. U xinu, aħna ser ikunu qed nistudjaw dan il-fajl biex naraw x'nistgħu nagħmlu dwaru, però fl-aħħar mill-aħħar huwa importanti li jkun hemm investiment ta' kwalità aħjar Dan huwa l-aktar aspett importanti. Mbagħad rigward ir-riżorsi tagħna. Iva, ġili ngħidu li ġimgħa hija twila ħafna għal politika u ngħidu rigward din il-frammentazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Xi drabi din l-istess frammentazzjoni però tista' taqqadna iktar ukoll. U wieħed eh, xi kultant lanqas ma jista' jbassar eh, l-effett li jista' jkollu sempliċi tweet. Però aħna tassew nixtiequ li l-proġett Ewropew ikun ta' suċċess. Il-mod kif E, naslu għal suċċess mhux qed naqblu fuqu, għaw min jixtieq li għaw min huwa aktar juri iktar entużjażmu għaw min huwa aktar kawt. Jiġifieri huwa dak il-linja Ehm, dajfa li teżisti bejn tawwit xi regoli, tbiddil xi regoli u tkun flessibbli jew tiksirx ir-regoli. Uħut jgħidu li hija sempliċement kwistjoni ta' flessibilta, oħrajn jgħidu li qed eh, tmur kontra ir-regoli. Jiena naħseb li rridu nadattaw. U għawek qed nagħmel referenza two-pack, a six-pack, il-patt ta' stabilta' u tkabbir u anke l-Unjoni Bankarja per se Din ukoll għaddejja minn fazi eh, minn fażi mhux daqsek faċli. L-Unjoni Bankarja u l-pożizzjoni tagħha vi l-Italja hija fidej il-Kummissjoni li tiddeċiedi fuq jekk tipprovdix eh, il-lajnuna eh, statali jew le. Nasab li importanti li nuru xiftit ta' flessibilta. Meta jina kont għawek fostkom u ippjanajna il-2-pact, eh, ma, il-2-pack, skużawni, ma stajniex nbassru il-problemi li fil-fat inqalaw. Pero dan rejni il-ġurnata. Grazie ħafna. Naqsam bisħiħ l-opinjoni tijak eh, u fil-fat eh, hemm rapporter EFSA li jaqbel bisħiħ miegħek u entużjast u jaqbel miegħek li rridu nindirizzaw fejn għandna nuqqasijiet fis-suq u fejn hemm bżonn insaħħu l-isforzi tagħna. Issa, rappreżentanta ta' l-ISIAR, jekk jogħġbok is-Sinjur Ronen Lerner. Grazzi, nafu li kien hemm eh, l-iskadu tal-Panama Papers li fostom kien hemm inkluż il-Ministru eh, tal-enerġija li kienet jirċievi benefiċċji minn investimenti li huwa għamel um, f'dan il-pajis. Allura, fuq dak li inti għad fil-ġida kontra ħasil ta' flus u fuq il-reformi li beħsibek t-proponi, kunet qed indirizza każijiet eh, bħal dawn barra minn hekk il fat li ċertu uh, pajizi minħabba l-ġiet tagħhom jirbdu ċertu eh, investimenti. Eh. Malta, kif tippożizzjona ruħa dwar dan, speċjalment meta nitkellmu dwar tassazzjoni ġusta? Nadi wkoll għal fatt li Malta jista' jkun li tkun inkluża fil-lista ta' pajjiżi li ma jridux ikkoperaw. Inti kif tqis dan? Nista' nwieġeb u ngħid li fil-fat mhuwiex fil-mandat tiegħi li nwieġeb għal dan il għaliex jiena President eh, tal kunsill Ecofin eh, u allura jiena qiegħed hawnhekk biex nippreżenta il-programm għannum tal kunsill però nixtieq ngħid eh, li partikolarment l-aħħar parti kienet inġusta minnaħa tiegħek. L-ewwel parti nista nista nwiġiba meta nta qajjim il ta' Panama u meta nkunu Malta jiena nista nwieġeb kun mistoqsija bil-qalb kollha. Iżda, dikjerazzjonijiet li qed isiru fuq tassazzjoni inġusta nixtieq ngħid li anke l-istqarijiet li qed isiru ma ġusti illa lix ma jifmux is-sistema, sistema klassika li illi teżisti f'Malta, sistema li għanna f'Malta hija kompletament differenti, ġifiri il-fatt li wieħed ikollu sistema ta' tassazzjoni partikolari meta mqabbel mal-fatt li wieħed ikollu Tek sejven, met inti tħares lejn il-website ta' fajju inti tista' sib dawn id-dokumenti kollha li juru illi qabel Malta saret eh, membru eh, tal-Unjoni b'mod regolari kull sentejn tlieta kienet eh, evalwata sa mill-1998 fil-fat l-ura fl-1994 aħna neħħejna is-segretezza bankarja f'Malta. U allura dan juri ċar kristall illi meta nitkellmu fuq trasparenza Malta hija accountable anki leġislazzjoni hija kompletament konformi xtieq nistidilkom ukoll li tiddawlowdjaw rapport annwali biex taraw naqra kemm hemm reati eh, li jitresqu dim il-qrati eh, fil-fatt hemm numri kbar eh, biex taraw ukoll ma li ma pajjiżi aħna naqsmu l-informazzjoni fuq attività illeċita u nixtieq insarħalkom magħhom illi eh, jekk taraw dawk id-dokumenti fil-fatt eh, il-femmit tagħkom ikunu differenti. Grazzi. sur Jezek. Grazzi, Sur President, ħanuża din l-opportunità biex nistaqsi mistaqsi li u l-kollegi li qegħdin hawnhekk eh, jistaqsu nixtieq immur lura fuq il-kwistjoni eh, illi qajjem eh, l-intervent ta' qabli Iva, vera, inti qiegħed hawnhekk fil-kapaċità ta' rappresentant tal-Kunsill, però naħseb li il-President tal-Kunsill għandu jmexxi bl-eżempju allura kif eh, kif attenti eh, hemm il-kumitat pana li ħajkollu missjoni fact finding f'Malta biex eh, jikseb iktar informazzjoni u meta wieħed ħares lejn l-evitar ta' taxxa lejn l-viżjoni jena fil fatt nintaq ma' ġurnalist Malti fuq din il-kwestjoni illum stess war nofsenar jekk inti għandek x'informazzjoni, allura nixtieq eh, illi tad-DNA U eh, nixtieq ngħid li hawnhekk naseb eh, ta' min wieħed jagħmel xi ħaġa. Illa li l-immaġina tal-Unjoni Ewropea xi ftit jawis hija ġudikata wkoll mill-immaġini kollha il-presidenza preżenti. Fuq not iktar pożittiva nixtieq ngħid li kuntent li inti semmejt il-fajs ta' ħassiemju ħajkonna vot il-lum iktar tard fil-komitatu jekk alla jrid eh, ikonna riżultat pozittiv fuq il-punt dwar is-sekuritizzazzjoni. Grazzi. Grazzi. Ħanibda minn mill-aħħar punt il qajjem vera illi qed nisħu ħafna fuq il-kompetitività hekk nżidu eh, l-investiment eh, u naqsu l qat eh, nixtieq ngħid Araw, araw il-presidenza fl-ewwel ġemata ma nistax ngħid xhur l għaliex fil-fatt il-presidenza tagħna ira biss ġemata araw naqra kif aħna beħsiebna naħdmu ħarsu lejn il-files ta' tassazzjoni, ħarsu lejn il-files l-oħra wkoll u tkunu tistaw tifmu aħna x'direzzjoni nixtiequ nieħdu. Fabja De Masi sal-gwer. Mr. Minister, Mr. Siklun. Grazzi, Sur Ministru. Inti għat li għawnek jgħat f'kapacità differenti eh, ma nafx eh, ta' dispjaċir dan il għaliex eh, inti għat l-Malta Today li inti wieħed minn dawk li ma tifhimx is-sistema ta' sassazzjoni Maltija, allora ma nafx kif tista' tispjega n-naħjar, imma insomma, ottimist li eventwalment meta nkunu f'Malta tispjega n aħjar kif taħdem is-sistema f'pajjiżek Ikun grat ukoll jekk hemmx eh, jekk tgħidli jekk hemmx investigazzjonijiet kriminali għal dawk kollha eh, inklużi fil-iskandlu tal-Panama Papers u li eventualment in-nies inklużi jekk jinsabu ħatja eh, ma jibqawx fil-poter. Tista' tikkonferma wkoll li l-Kunsill deċieda li ma jkoperax fuq mal-Kumitat Pana u jekk tista' tgħidilna forsi x'inhi l-pożizzjoni personali tiegħek. Mhux forsi nkunu nistgħu ngħaddu għal il-kumitat pana. Fu ehm, lejted Malta bejn Ottubru u Diċembru fil-grupp ta' ħidma dwar il-liġi tal-kumpanija fil-fat marret lura mill-wedi li għamlet fuq reġistri pubbliki għal kooperazzjonijiet u it-ras. Allora nishtiq nkun naf naqra x'in il-pożizzjoni tiegħek issa bħala rappreżentant tal-Kunsill li x'inti wkoll semmejt eh, punt brabta mal-EFSA. Issa tafu eh, illi l-investimenti eh, suppost għandhom jiġu eżenti mill-SGP din hija speċi ta' golden rule U dan ukoll minħabba tibdil li sar fi trattat Ma nafx jena, pero meta nġu għall l-investiment ċivil, per eżempju, f'infrastruttura pubblika li tant neħtieġu, eh, din kif ħat intlaqat? Ejfa, iva, fil-fatt ħafna mistoqsijiet hawnhekk eh, il-ressaqtuli. Nista, nista fil-fatt eh, nħalli kollox u ngħidilkom kollox Malta, pero nishtiq ngħid li nibda bis-Swiss Leaks. L-investigazzjonijiet kważi speċaw fil-fatt il-valur ta' somma li ġiet eh, irkuprata minn dak kollha li inqabdu f'dan eh, l-iskandlu eh, ġejt informat bew waslet li fuq l-iskandlu ta' Panama kien hemm iktar minn mit każ ftit iktar fil-fatt L-investigazzjoniet ilhom li bdew u għadhom għaddejjin sempliċement eh, biex eh, tkun taf eh, fuq il-reġistru pubbliku naf kemm intom sensittivi fuq dan il-punt hawnhekk fil-Parlament, però nixtieq ngħid li aħna qed nieħdu approċċ legali hija kwistjoni li nieħdu approċċ bilanċjata. Il-privatezza u l-protezzjoni ta' dejta irridu nħarsuha wkoll fil-waqt li jkunu trasparenti biex nejtek, din miex il-pozizjoni tagħna, din il-pozizjoni tal-Kunsill illi natu li setat kollha lill autoritajiet biex jaqsmu l-informazzjoni ta' databases tagħhom fuq eh, l-FIUs, fuq tassazzjoni u fuq daw kollha li huma voluti fil-ġlieda kontra ħasid tal-flus. Ġifieri, mhix ħatkun pubblika, imma ħatkun tista' tinqasam faċilment bejn l-awtoritajiet kollha konċernati. Dan minħabba kifat li hemm ċertu kustanijiet ta' privatezza. Illi naħseb li jistgħu jkunu eh, leġittimi, naħseb li kieku ma kienx, eh, kieku nitkellmu fuq eh, nitkellmu differenti, però hemm ħafna elementi li rridu neħdu konsiderazzjoni u allura il-pożizzjoni tal-Kunsill ija illi eh, dak li għanna ma jmux kontra ċertu leġizlazzjoni li għanna f'ċertu eh, pajizi għanna per esempio l-kasta Franza. U għallura ma xewx l-informazzjoni issir pubblika. Fuq eh, l-euro nishtiq ngħid li hemm il-proċess għaddejjek jisir tibdil sa jekk kollokx golden rule jew le dik irrelevanti. Ma jekk ikollok lokal tibdi iva, imma preżentament mhuwiex il-każ. Il-Kommissjoni qed tgħid nimxu każ każ u eh, sissa m'għandna xejn fidejna biex nkunu nistgħu verament nimxu fuq il-proposta li suġġerejtilna. Iva, fil-fat kien hemm mistoqsija naħseb eh, fil-fat kien hemm mistoqsija fuq il-kooperazzjoni mal-Kumitat Pana. Eh, kien hemm deċiżjoni eh, mill-Kunsill, naħseb illi din hija deċiżjoni ta' sew ħażina. Mandi mm, lebda ebda informazzjoni dwar dan, pero fil-fat nista' informa ruħi u ngħidilkom nixtieq ngħid ukoll li aħna ħankun qed niltaqgħu mal-Kumitat Permanenti għada. Grazzi. Grazzi Sven Gigol dal-ħodor. Pwis tassew pjaċir li nerġa' narak hawnhekk u li qed tikkomunika magħna wkoll mhux biss mal-istampa Maltija, inti fil-The Independent ġejt kwotat tgħid illi eh, kien eh, semmejt prioritajiet u l-anijiet illi il-presidenza Maltija għanda u għat li Malta miħiex eh, ma testħiċ il-fat eh, li eh, meta nitkelmu dwar tassazzjoni kostat membru għandu jiddeċiedi għalih palmu għal-kas f'Malta dan huwa l-opposta tal-pozizjoni tal-parlament aħna dejjem għadna illi għanna bżon għafas komuni, għanna bżon qafas komuni għat tassazzjoni. Il-politika ta' tassazzjoni tiegħek għandha strument partikolari biex il-kumpaniji barranin jiddikjaraw jiddikjaraw fil-fatt l-investimenti tagħhom hemmhekk b'5 fil tassazzjoni biss. Naħseb li din lajja xaġa ġusta u raqqas Ewropea. U nara differenza per eżempju bej Lussemburgu u Malta meta l Lussemburgu kellu kellha presidenza fil-program tagħha resqet kustjonijiet ta' tassazzjoni fuq ta' qoddim fil-program ta' presidenza tagħkom, però dan mhux il-każ jena kontent eh, illi smajt illi ħat indirizzaw CCTB, pero dizappuntat illi minkejja l-fat illi narra 25 ottubru l-Kommissjoni għamlet proposta l-ewwel laqa teknika hija maħsuba 16 ta' frar fiħdan il-Kunsell. Ġifieri eh, nixtieq nitlob eh, illi l-falsa sassjoni timxu dwarhom anke jekk mhux kompletament konformi magħhom u wkoll konformaw mal dwar il-publikazzjoni eh, ta' mm, tal-publikazzjoni ta' rapport Galdes is-sur Manfred Galdes fil-fatt irtira però nixtiequkom li tippubblikaw dan ir-rapport kemm lilna kif ukoll eh, lill-awtoritajiet Maltin. Grazzi. Naħseb illi ma nistawx naqblu għela li dak illi intom eh, fil-fatt spiegajtu hija karikatura ta' sistema ta' tassazzjoni tagħna Fil-fatt il-Kommissjoni u l-DG Competition evalwaw fid-dettall qabel eh, ma Malta saret membru u eh, kien hemm approvazzjoni qabel eh, ma saru it-tibdiliet ġifiri kien hemm tneħħija ta' ċertu kumpanija, ta' ċertu ICTs u għal dawk li jifmu s-sistema ma nix din is-sistema nispjegajt inti bħal f'kull reġim ta' tassazzjoni dawk li huma fis-settur jistgħu jistaw jużaw, mbagħad qed tara naqra kemm il-pjanar ta' taxxa huwa aggressiv. Naħseb fl-aħħar mill-aħħar jekk qed tgħidu li hija sistema dajfa, hija sistema dajfa daqs oħrajn fuq ejted wieħed u ejted tnejn naħseb li eh, l-idea hija li kemm jista' jkun mm, nevitaw levitar ta' taxxa u tassazzjoni doppja u non tassazzjoni doppja. Fil-fatt aħna ħafna trattati multilaterali u dawn it-trattati ħaj jkunu qed iħarsu rakkomandazzjonijiet BEPS. Fil-fema tiegħi naħseb hija karikatura li taqbad eh, il-headlines eh, ta' dak li għat xtejt fuq il-5% ratta ta' taxxa ta' ta' tħul ta' tħul barani. Allora jekk joġbo, jgħidilna x'mux vera qed tgħid li mhux vera, ma mhuwiex vera mux minnu dak il-qed Grazzi. Thank you. Grazzi Marko Zanni li jennef. Grazzi President, l-augurale kol suċċess għal President, għal Kofin, għal Presidenza għal seċu li jmiss għal nħossi li l-gvern Malti jirrit iġesti l-President tal-Konsil tant eh, f'mument diffiċli u ibsin għall-Unjoni Ewropea u zon euro il-riskju politiku ekonomiku fis-snin li ġej, fil-xhur li ġejjin ta' krizi potenzjali anki biħruċ ta' xistri membri mill-Unjoni, zona euro reali u anki dawn jammettuħ kompentaturi autorevoli u fil-fatt eh, dinija reazzjoni għal eh, mistoqsija parlamentari tal-ECB illi għammetti fil-fatt il-IVA għemme possibilità illi pajis jista jitlaq iż-żona euro. Aħna għaddejna mill whatever it takes għad 2012 għal <laughs> IVA li jista joħroġ eh, f'taħt kondizjonijiet fl-2017. Il-mistoqsija tiegħi hija din. Il-Presidenza Maltija fil-ħdan il-Konsil, fil-ħdan Ekofin fil-fat. Għandhom l-intenzjoni illi diskutu dan biex noħol u diskussjoni bejn l istati membri u anki bil possibilta konkreta eh, ta' krizi eh, ta' zona euro, membru ta' zona li ta' minn zona euro. Hemm ċansi tiddiskutu xi ġrija li jista' jkun pjan A, pjan B, eh, qegħdin tistudjaw xaħġa ħaġa fuq din u d-bastru għalija u tagħmlu tajjeb għalija biex ikun nistgħu nġestu sitwazzjoni illi eh, hija konkreta u li tista' tissaraf ħafna problemi. Jew eh, palma nitqallan kif li għaddi ma tqisx din l-alternattiva probabbli nasib xi idea tajba u mhux qed fuq pjan Nix nkun nafxit naftek xaħamkom xie tejdu fuq dan u jekk fil-fatta minn intenzjoni nirrisu l-qoddim diskussjoni kostruttiva fuq fattu evenement illi għem wis probabli ser eh, isix forsi mux fissu xur l-ġejn ma fl-2017 ku. Fem, ekku fil-mamun il-ministri minn 28 eh, stat membru. u bħal kull gvern jew politiku. Uħet, ovvjament, huwa mħasseb fuq dak li ħajjet jiġi madwarna, iżda minkejja dan kollu. Dak li rridu naraw illi insaħħu l-Unjoni Ewropea. U għalhekk fil-li kofin informali tagħna nkun qed u white paper bħala wieħed mill-erba' kwistjonijiet fejn din tkun pjattaforma ta' kif wieħed jista' jsaħħaħ l-Unjoni Ewropea u mod partikolari għax bus probabli dak li qed taħseb huwa kif nistgħu nindirizzaw il-kwistjonijiet ta' veru li huma e, qegħdin jħasbu ċ-ċittadini. E, naħseb li dak li qed jiġri e, li hemm tħassib kbir tal-elettorat madwar l-Ewropa kollha, anki b'nadi oħra wkoll intendi, u anki l-biża tal-migrazzjoni, terrorizmu u l-faqar. huwa permezz ta' dawn indirizzaw dawn il-kustjonijiet li nistgħu inserħu il-moħ tal-membri tal-Unjoni Ewropea fil-veri. Flok noqogħdu naħsbu f'pjan B u pjan C. Mhux qed ma nimminimizza l-importanza ta' dak il-white paper joħroġ wara l-blaqqa f'luma, imma li nindirizzaw dawn il-kustjonijiet bħal mwar rol fekofin u l għol tagħkom fil-Parlament. U nindirizzaw kustjonijiet biex innaqsu l-faqar, eh, biex nġildu kontra terrorizmu u wkoll biex nippruvaw naraw kif nistgħu nindirizzaw il-kustjoni tal-migrazzjoni. Nixiq namel distinzjoni bejn rifugġati u migranti ekonomiċi. Rifugjati huma prodott tal-gwerra, migrazzjoni ekonomiċi u l-kwestjoni ta' bizbilanċi bejn il-pajjiżi onja u foqra. U rridu naqsu dan il-bilanċ inkella migrazzjoni ekonomika u tsunami illi ħajkompli jilibna. Ġifiri, ma ntomx għat taħdmu fuq preambe li tindirizza ċans li jem pajis li jħroġ mill-euro u xek għattejt. Ija, fidejn il-Kommissjoni toħarġ bla fil-White Paper fuq il-ġejni tal-Unjoni, imma jina n-immaġina, un nittamaw. Kem frekkow fi, mm, nistax nitkellem għal-Parlament Ewropew, U għalli kif nistaw nindirizzaw tal kussjoni t tinsaħħa l-Unjoni Ewropea biex ikunu iktar maqudin minn qatt qabel. Grazie tassew maġġoranza tal-parlament jaqblu miegħek fil-fatt. Li e FDD sur Corbon? Iva, grazzi su President. Eh, nilqak Ministru, naħseb li ħaġa tajba li qed naraw Maltin hemmhekk għax għandna assoċjazzjoni twila mal-Renju Unit. Tajjeb li konna leħen eh, li jgħina bil-proċess eh, il-proċess demokratiku li konna ftemna fuq fuq Brexit u nittama li jintom kunu tistaw titkellmu bis-sens billi tużaw l-awtoritajiet tagħkom li taraw li huwa ħruġ paċifiku aħna rridu nikkooperaw mal-Unjoni. Ma rridux li jkun hemm xi żona ta' diżastru fil-qadba tagħna, rridu li l-Unjoni Ewropea nitilquha fordni tajba u naħseb li inti tkun tista' tesprimi dan minħabba din l-assoċjazzjoni kbira li għanna magħkom. Naf li aħna spiegajna ħafna fuq l-investiment fil-pjan ta' Juncker biex ma noqodux eh, noqodu niftħu barrom u nużawhom bħala xi ħaġa biex eh, nitfaw il-flus leja. Um, eh, jiena naħseb il-pjanta pjan ta' Juncker huwa pjan ħażin fil-fatt naħseb il-gvernijiet ma jħolqux xogħol imma u għal imprizi li jħolqu xogħol u għatta ħaddiema ċivili li m'għandhomx ideja fuq il-negozju li jgħadu jazlu fuq l-affarijiet, jiddeċidu fuq l-affarijiet, u ħela ta' flus u ta' ħin u mux li tajbu. U jina mħasseb il-pjanta Juncker fuq dan il-proġetti illi jista' jkunu ta' fars dubjus qed nitħasbu illi il-fondi ta' pensjonijiet jistgħu jinvestu fihom u jispiċċaw batu. Jina tassew kontenti li Malta temmen fil-kompetizjoni fost it-taxxa fost l-Europa. Aħna nħossu għadin u nemnu għadin nistaħan il-qum l-Unjoni Ewropea, ma rridu l-Unjoni Ewropea stabli b'taxxa varjabli, għax nħossu li kompetizjoni fit-taxxa hija importanti, naħseb li Malta jħossu l-istess u nittama li jintom jitkomplu timbuttaw għadi fil-Komitat ta' Ecofin. U għaxin kella ħalek il-gbarat jamlu li jridu. Rvini nittamna illi tistaw forsi id-daħlu xċib ta' kapitalizmu fija biex ta' xogħol mhux li kulħadd iqogħdu jemmen f'din id-dira tal-ewro li kulħadd jom fuq il-flus lem law u kullim kien Grazzi sew Grazzi tas-sew, jgħid Ministru. Xtaqni nirrifletti fuq biex ta' pjan ta' Juncker. Il-pjan ta' Juncker namlu li rridu minna hija kaxxa Dependi biex nimlewa. Nasab li dejja kienet jini promovu investiment privat. U għallek aħna edna li rridu namlu saraċ mill qrib tiegħu, għallu għarna xanna xie l kwali hemmhekk għax qed nitkellmu biss fuq investiment pubbliku li jkun ġej mill-modi li qed iwaqfuna mill seħ u wissa li qed tressa mhux ta' taqgħad dinja. Imma muxejg xejn spettakolari. Ma hemm dak li msejjaħ huwa msejjaħ market failure ġifieri falliment tas-suq, ja tekniku imma fejn anti għandek eh, setturi li huwa riskju iżejjed eh, u hemmhekk għall-investiment privatu u hawnhekk is-settur pubbliku għandu r-għol x'jadi. Inkella nagħmel iva jrid ikollna investiment privat għaliex huma mm, investiment privat u flus taħat ieħor għadin jistugraw il-flus tagħhom u ħajaraw illi jintefaq sew. ġifir ta' nitkelmu dwar il-pjan ta' Juncker, jiena mhux naqbdu ngħidu iva tajpew jew ħażin, imma aħna rridu namlu, nagħmlu tajjeb ħażin. Eh, jina naqna bil-masur zanni fuq il-pjan B u nittama li tabla ħaġa fuq il-tal-pjan B jekk ikun hemm xi ħadd li jitlaq mill-euro għax naħseb illi naf probabbilment anke kintu ukoll illi dan se jseħħi ġifieri naħseb illi pjan be, u f'interess ta' kulħadd anke fir-Renju Unit anke il-u m'aħniex parti miżon euro ma rridux katastrofi fil għad tagħna jridu l-affarijiet eh, jibqgħu mexjin ħarri. You need to comment, but okay, thank you. Uh, Gunnar Hockmark. Gunnar Hofmark. Grazzi. Palma għal-ħatiħor nil-għaw kħedniħu għosit nirġan għarraka unek fosna. Jien għandi riflessjoni wahda għabbażi ta' dak li jintijiet fil-interventijek dwar kif għanna nħarsu lejn regoli ta' patta stabilta. Jek jiena niftakar sew ħaġa li tħat kisser ir-regoli un bat ħaġa toqot toqgħod tirwihom għalfej minn kella regola fiex, għax għadinem, għanna li leġizlaw biex ikonna il-kredibilta. Imbat eh, jekk il-presidenza tal-konsil qed jgħidu dejjem nistgħu eh, nirwom ir-regoli u messaġġ li jħassibni kolinejt, ngħid ir-regoli għedna mek biex nirrispettaw. Jekk aħna nħarsu lejn il-kupru, nħarsu lejn l-ekonomija, jgħata ta' pass eh, li meċa pass kajman ħafna u għabbażat fuq politika monetarja se jkun sostenibli għal żmien twil. Itkabir li għanna mhuwiex mhuwiex sabli xi pajjiżi huwa għoli xi pajjiżi huwa baxx. Ġifieri qed ikonna stampa ħażina fil-verità, taħarsu li realistikament. Xi stati membri aħna minna ċertu sforzi biex nippruvaw nistabilizzaw l-ekonomija tagħhom u nirrispettaw ir-regoli. Qed naraw iktar tkabbir, iktar investiment u meta mbagħad meta tilwi regoli jew laqas biss segwuhom aħna rajna illi deficits ma'nux, ma'nux. U ma għamlux il-tkabbir, eh, għazbis ħadmu. Ġifiri aħna rridu naċċettaw illi nerru regoli, jew il-presidenza se tara l-Kommissjoni Istruzzjonijiet kollha l-oħra qegħdin iħarsu regoli. regoli Ehm, u jtimplementaw u maġan huwa kruċjali għall-implementazzjoni tal-ekonomija. Grazzi. Ivan, preferi kontrol għal delete hawnhekk għaliex naħseb li minna ħatijaj <laughs> ma t-forsi ċar dak li jiet. Jiena zgur żgur ma rridx ngħid li rrid nilwu ebda regola. Jiena rrid illi nżommu il-qafas tar-regoli f'postu u nrispettaw. Jina qed illi aħna rridu naħsbu fix-xenarji kollha għal-ġejjini u rridu ndaħlu flessibilta imma rridu naqblu minn qabel bejnietna. Anki flessibilità rridu naqblu qabel bejnietna li taħli ma' ċirkostanzi billi ma' mod u varjazzjoni ċkejkna u pjanta kontingenza ġdejjem hemm perċentwali. Imma huwa diffiċli xorta għal li jittieħdu ċerċu deċiżjonijiet fin. Meta nitkellmu dwar strutturi jew pakketti li nkunu ksibna dwarhom jew inkella fuq ċertu istanzi, naċċertakom minn dan għax ramifiki politiċi wkoll. mal pajis x'ikun qed jitlob qed jitlob ċertu flessibilità nafu li huwa importanti imma mhux ehm, maħsub. Ġifiri, meta kodna hawnhekk fit-tupak u six-pack eh, jiena niftakar biċ-ċar. Aħna stajna nifukajna fuq ċertu flessibilità li kienet hemm minn qabel. Ma rridx nuża l-kliem regoli li li tawġu jew imma jew li nduru magħhom imma u dan huwa wieħed mill-iktar deċiżjonijiet diffiċli meta jiġu għal pajjiżi illi għandhom għal dak li huwa anki stabilità politika u stabilità in ġenerali biex jiddeċidu fuq il-metodu. Kenna ċertu każijiet. Dak li aħna ma rridux huwa li pajjiżi kbar illi jiġu trattati l-istess. Iżda irridu illi tkun ir-responsabilta eh, tal-embri wara kollox illi jaraw ukoll. Id-diffiċli ħafna ma naħsibx illi jew xi ħadd illi għandu xi tweġiba faċli għaliex minnaħa irridu li nżommu dan il-qafas. Aħna metedna li ma rridux illi dan iseħ għanna l-istess però deċiżjoni wara kollox u aħna qegħdin noqogħdu lura konna ngħidu fuq Imma Imma allura mistoqsija tiegħi hija din, kinti kif ħadd tirreaġixxi f'dan iż-żminijiet tan diffiċli? Naqbel li dawn huma diffiċli, ma regoli huma faċli. Ma iskużani, ma tistax terġa ta' din it-tweġiba. Għaxar sekondi forsi jek trid biex jwieġeb Edward għad tweġiba. Aħna irridu naħdmu fiħdan ir-regoli. Eh, din hija tweġiba tiegħi bil-qosor. Insomma, f'kull każ aħna nafu li il-kurrent ta' flessibilità li għandna huwa fir-regoli, ġvertiklu numru 5 u artiklu 6 ġifiri Nafuh dan. Il-time mm. sot ta' ċer ma skadix. Privileġ <laughs> um, zejt, għal nil Nilqak il-dwajt komitat li jinti ta' fosew, Nishtiq nitkellem fuq di tal-regoli li nirwu, nirwu, naġġornaw u niksru. U dak li ma iżonna il-kabbi fi zona ekonomika għanna eh, l-iktar importanti investiment pubbliku u privat. Fil-fatt l-investiment privat eh, jirkeb fuq il-dak eh, pubbliku, ġifiri jek inti għandek inqas bax investimenti pubbliċi, inqas livelli ta' investiment privat. il pjanta Juncker prova u jirreagġiċi din il-problema, ovvjament ma' għad fadallu biex jasal sa' fejem bżon. bżonn Għal dak li huwa ċertu investiment fuq l-istess bażi pal huwa infiq attwali lura xejra hija li nisagrifikaw il-infiq ta' kapital biex nżommu l-livelli attwali tal-infiq għal raġunijiet politiċi ma mhux biss għal raġunijiet politiċi. X'taħseb dwar l-introduzzjoni ta' din it-tip ta' regola li għal Golden Rule li semmiet li jippermetti li ċertu investiment netti li ma jieġix inkluż fil-GDP? Eh, hemm reżistenza kbira politika dan it-tip ta' ġurnament iżda hemm lok biex teknikament dan ikun fattibli mingħajr ma nerbu il-kriterju ta' stabilità f'dan fil-fema tiegħek. Um, regarding the private versus public, I mean... Fuq li biex privat versus publiku. Aħna nixtiequ illi kemm jista' jkun meta jkun hemm il-market failure nixtiequ li jkun public investment, imma fl-aħħar mill-aħħar u l-kwalità tal-investiment li jgħod. U jaħseb illi jridu nofsu aktar fuq il-kwalità ta' investiment pubbliku. U mhux il-kwantità fuq il-golden rule Pala President Ecofin. Għanna struttura, proċess u dan irid jiġi diskuss fil-qafas li huwa mifmu, miftim. Ġifieri dan mhux dak li naħseb jien, naħseb jien ma tagħmilx differenza. Hemm li FC, hemm struttura sieħa fejn din il-proposta tista' titressa hemmhekk u naħbu fuqha imma jiġri x'jiġri ma nistgħux naqbdu u niżvijaw u għet imur l-ura u kol għal dak li l Hockmark. E aħna rridu naħdmu fiħdan il-format li ftemna fuqu, ma ma jeskludix illi aħna ma nindirizzawix. Follow-up iva, il-sosjeta segwitu materializzax però il-mod kif investiment u l-budget pal-essa qegħdin jiġu trattati, investiment kapitali qed jiġi jiġu trattat bħala nfiq rikorrenti taħt regoli korrenti jiġifieri jintom jista' jkollkom kull inċentiv li taqtaw investiment pubbliku biex iżommu l-infiq rikorrenti li huwa perikolus ferm u dak li qed jiġri huwa peress li dawn ir-regoli ta' gdp qegħdin jiġu osservati minn billi jinaqsu investiment pubbliku. Jiena, person, l-akki naħseb personalment, hija kwistjoni oħra Jiena personalment nista' naqbel magħha, imma jiena ngħid illi dan huwa mandat tal-Parlament u l-Gvernijiet Nazzjonali meta ndiskutu l-manġat illi diskutuhom dawn l-affarijiet. U skont ir-regoli tagħna, aħna bħalissa qegħdin nippruvaw nirrevedu l-affarijiet u xejn baħaj waqqafna f'Eckhofen f'Amsterdam aħna niddiskutu fuq jekk ir-regoli titbiddel minflok regola ta' deficit ikun regola ta' expenditure ta' nfiq. Ġifiri xej ma waqafna billi ħarsu lej regoli oħrajn, għax ikun regoli regola oħra fejdan dan il-qafas li ftemna fuq, jiġifieri kif qed jien mhux dak li naħseb jien. Imma hemm lok meta niġru biex nirrevedu dawn ir-regoli għax palissa dawn huma bażikament tad-dejn u tad-deficit, hemm regola dajfa tan fuq imma m'hemm xejn li waqafna meta nagħmlu reviżjoni tagħha illi wkoll nqisu l proposta tiegħek. Grazzi, Iva. Teknikament għandek regola ta' investiment ukoll, <laughs> ma xkejkna wkoll. Dejqa ħafna, imma qiegħda. Ja, Herr Minister, uh vielen Dank, äh, dass Sie äh, als Finanzminister. Grazie tassew, Ministru, tal-li ġej tawnek fil-kapacita tijak pala Ministru tal-Finanzi Malta. Għataħdem ehm, bisħiħ, pal-Presidenza, mal-Parlament, ovvijament. Mdix ehm, mistaqsija talik. L-ewel il-kwestjoni li il-Gvern Malta jishtaq jipublika il-regoli, il-deċizjoni dwar it-taxxa, il-tax rulings Iżda dan ma smajna xejn dwaru, ma sar xejn minnu. Il-President Samaltija se tagħmel dwar għadi dwar levitar tat-taxxa. Aħna kellna smih il-bira fil-Kumitat tal-Pana u qalu li l-arti tal-intermedjarju għalli jevita illi segwi spiritu tal-leġizazzjoni minn ma jkun kontra il-liġi. Għada għanna laqa bej pana u ikon, iżda mm, posponewa. Il-bira, għax għalu li il-talbet taħħa ma dokument me komitat pana ma kienux preċizi bizzejiet. U aħna, għu għet fuq il-program, qabel ma nistaw namlu iktar impenni, ġivjandi mistoqsija li u x'tistgħu tagħmlu bħala ċerta ekofin biex naraw illi kunem ta' kooperazzjoni mal-Parlament fuq dal-kwistjonijiet. Hemm l-aċċess mhux ibla limitu għal dawn id-dokumenti. Jew kif eh, għedna fekofin ħassegwu l-idea tal-Lussemburgu. Fet għamlu ftit li xejn eh, biex twirġbu għal tal-bit tal-parlament. Jina nafek personalment u eh, għandek problema ta' xej billi nikopra mal-parlament. U mux qed tipprova tevita responsabiltajiet naf. Iżda pala president inti ser ikollok tagħmel ħafna pressjoni fuq l-istati membri sabiex din xitkun tkun xi ħaġa li nistgħu niftuħa fil-beraħ. I'll start with the, with the, the Malta issue about tax mela, Ħanibda bil-kwistjoni ta' Malta rigward il-sentenzi li nqataw relatati ma' taxxa. Il-talba li saret l Malta biex tipprovdi sentenzi għal relatati ma' taxxa kienet illi, tweġiba ta' Malta kienet illi ma' kienx hemm diskrepanza bejn sistemi ta' taxxa aħna kontra ta' uh, sistemi ta' taxxa, ta' sistemi fiskali oħrajn, ma noqogħdux fuq il, uh, dawn is-sentenzi uh, ta' taxxa tax rulings. Mbagħad uh, il-kwistjoni ta' taxxa din tibqa' fil-responsabilità fir-remit tal-istati membri. Meta per eżempju il-pana tistieden lill-gvernijiet eh, rispettivi sabiex jikoperaw ma dan il-Komitat ta' inkwizizjoni u għafide il-gvernijiet illi jiddeċidu x'ser jagħmlu jekk jilqawx l istadina jew le. Fil-kastana, intom tlabtu illi tmorru lil minnek u anka iżuru pajjiżna u saqsu l-membri, inkluż li l-istess, biex tikkontribwixxu għal dan il-Kumitat ta' Inkwizizzjoni u jiena personalment nistar tkellem għalija biss aċċettajt din l-istadina u ser niltaqa' magħkom eh, meta żuru il-pajjiżna nittama mux qed nisbalja, però rigward e, lotja ta' dokumenti din ma diskussa waqt l-ekofin din tħallit fidejn il-gvernijiet individwali biex jiddeċidu jekk jixtiqux jikkooperaw jew le. Din tħallit fidejhom biex jerfaw ir-responsabilta għall azzjonijiet tagħhom. Meta uh, u kif jid trattaw dawn id-dokumenti li inti fil-fat semmejt. Thank you. Yes. Shortly, you have time. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Ich zweifle nicht an Ihrer Bereitschaft, äh, eng zusammenzuarbeiten. Kellem il Fil-fat, äh, l-Honorable Langen, Iva, jina mux għet äh, nitfa dubju fuq dak li għettejt inti, pero li għet nara huwa li kontra il-maġġor parti ta' l istati membri, l-Olanda kienet favur illi għal raġunijiet politiċi uh, tikkopera u fil-fatt il-konklużjoni tal-protokoll nafu xini huwa responsabilità tiegħek illi tiżgura illi il-gvernijiet bejnietom jikopera aħjar fuq din il-kwistjoni differenza a differenza ta' dak li għamlu sa issa Sissa maħna lebda dokument u jekk id-dokumenti ma jaslu nix nasab illi il-komitat ser lu jibqa jeżisti għal żmien itwal. Grazzi għani hu nota ta' dak li jetli. Grazzi issa l-Onorevoli Bullman. President, uh, Sur uh, Xikluna, grazzi tal-li tinsa pawek fostna nil-għak Jien għandi żewġ mistoqsijiet għali. Kinti tkellim dwar il-politika fiskali u il-riżoluzzjoni ta' tilwim intern għax ma nagħmlux hekk. Il-Kummissjoni ovvjament hija favur illi nużaw għodda li tamel valutazzjoni tal eh, l aggregated fiscal stance ta' zona euro. Allura, għalix aħna għax ma namlux valutazzjoni ta' x'jista' jiġri jekk ma jkollokx din il-fiscal stance u l-implikazzjoni ta' dan kollu fuq is-suq intern, l-implikazzjoni fuq l-Unjoni Ewropea. Dan huwa eżerċizzju li jiena kieku ninkoraġik li intom tinkoraġixxu lill-Kummissjoni biex tagħmel. It-tieni punt jiena napprezza ħafna il-fatt li inti semmejt l-efsi mux biss uh, fil-kontest tal-ambitu eżistenti, iżda anka dwar il-kwistjoni tal-immigrazzjoni ekonomika. Fil-fatt anka Dr. Joseph Muscat uh, uh, semma dan u it-tnejn li intom għettu illi il-presidenza tħossi li għandha ċerta responsabilta rigward din il-kwistjoni, però jiena bħala korrapporter ta' dan il-fajl inħossi li għandi ngħid illi qed naraw ċerta autosuffiċenza teknokratika ma li ib Jekk l-IB hija għodda li kull ma jmur ħanu sawa iżjed, allura rridu nsaqsu lil nafusa min ħaj kontrolla din il-biċċa għodda. U hekk uh, ehm, nixtieq insaqsik, inti tista' tistiden lil kollegi tiegħek biex titlob li jsir skrutinju aħjar tal-politika tal-IB rigward l-implementazzjoni tal-FC u anka rigward il-lodda li ser nibdew nużaw fil-ġejjini, l-efsi, u jekk għanix nużaw din il-bicċa għodda fil dialogu bej tramuntana u nofsenar. Jina napprezzek dan jista' jkun dialogu konġunt bej il-Parlament u l-Konsil. Grazzi. Yeah, uh, Mela, qed jinformawni li għandna kemm dialogu makroekonomiku iżda rigward il- fiscal policy stance din hija wkoll parti minn l agenda tagħna. Eh, f'dak iż-żmien ma kontx eh, parti minn fis-sede tal-presidenza, però rigward l-espansjoni tal-fiscal stance aħna per se mhux kontrija, però aħna nemnu illi din ta' responsabilità tal-gvernijiet nazzjonali. Jiġifieri il-progress f'dan il-qassam irridu l-ewwel naqblu dwaru Nasab li dan huwa qasam illi uh, għadu uh, dubjus ħafna, aħna nixtiequ li jkun hemm iktar progress f'dan il-qasam, il-koordinazzjoni wara kollox hija lana huwa lana ħari kif naslu għal dik il-kooperazzjoni irridu naqblu għat. Rigward li IB, safenna fjena li IB jattendi il-qat tal-Ekofin ser jattendi anzi laqat tal-Ekofin ta' frar u aħna flessibli dwar dan, pero ikolli nametti li sa fejna fien il-punti li għajjemt eh, għatma uh, ġew eh, mistoqsija jew imqajma fil-passat. Hemm kooperazzjoni iva bejn l-Istati membri u l-IB. Jiġifieri forsi anka tista' tiċċara eżattament dak li xtaqt tgħid. Iva jiena nixtieq insaqsi eh, min uh, jinsab fil- board governattiv tal-IB l-istati membri fl-ħar mill-ħar huma responsabbli minn din il-politika, għalhekk jek aħna jkollna garanzija mill-budget Ewropew li nata l-IB sabiex nkunu nistaw nkabru unsaħħu mhux biss il-kwalità dan kal kwantità tal-investiment fl-Ewropa, allura aħna nkunu nistgħu nirrealizzaw li u niżguraw illi dawn il-flejes qed jintużaw għal kwistjonijiet problematiċi għalhekk jiena nistiden lill-presidenza sabiex tiġbed l-attenzjoni tal-Istati Membri għaliex ma nistgħux naħdmu b'makkinarju makkinarju illi qed jaħdem b'mod illi qatt ma ħadem aktar kmini qed ikollna eh, qed ikollna riżultati ehm, mhux mixtieqa minn din il-biċċa eh, leġiżlazzjoni. Forsi ser niddiżappuntak illum Udo. Pero għalissa li nista namel ija illi niħu nota ta' dak li jett u nissigurak illi ser niħu l-kwistjoni b'mod serju. Grazzi, is Kaza. Ministri Ministrin koll f'dan il-Parlament, il-Presidenza titkellem ħafna fuq anti-money laundering legislation. Inti responsabbli mill-Maltese Financial Intelligence Unit Id-direttur li kellek Manfred Galdes reżenja wara li prezentalek rapport dwar l-unika Ministru Ewropew involut fil-Panama Paper Scandal illi huwa kollega tiegħek. Meta se tippubblika dan ir-rapport? Meta se taħta diretturi oħor minn Manfred Galdes? U domanda oħra, l-lum Transparency International ħabret li Malti fost l-ar fl-Europa għal dak li għandu xaqsam korruzzjoni. Xidir, eh, tista' tgħidilna xi dwar dan. Grazzi. The FIAU. Iva, l-FIAU, li hija l-istituzzjoni li inti semmejt, hija um, leġizla, eh, eh, taqa taħt il-leġizlazzjoni. Uh, hija uh, mexxija minn min autorità li trid tiżgura it-trasparenza u l-autonomija tagħha u li trid tiżgura wkoll xi ċirkola. Ma jistgħux jiġu ċirkolati każijiet speċifiċi meta id-direttur eżekuttiv li inti semmejt kien jirrapporta termini um, wiesa jiena kont ninkoraġġih biex jibqa' sejjer b'dan il-mod possibbli. Però qatt ma diskutejna il-każijiet individwali huwa qatt ma batli rapporti individwali u kien ikun kieku illegali li jagħmel dan. Il-president ta' din l-istituzzjoni f'Malta huwa il- attorney General uh, f'Malta fil-waqt illi il-viċi direttur huwa mill l-MFSA. Il-kwalifiki tijaw u tant illi huwa ġimaħtur mill-manival tal-Kunsil tal-Europa biex jagħmel valutazzjoni anka għal valutazzjoni għal pajjiżi għal stati membri oħrajn. Jiġifieri huwa stimat ħafna u dik l-istituzzjoni ma tistatax kienet fidejn oħrajn minn Dr. Bartolo li huwa il- viċi eh, direttur. Mbagħad hemm membri oħra tal-MFS li huma eletti li jaħdmu fl-MFSA li huma membri ta' dan il-board. Jiena ħanerġa' naħtar mill-ġdid lil dan il-board u dan il port ser jibqa' jopera huma informawni u koll illi l-intervisti biex insibu persuna ta' kalibru da' sekoli biex tkun tista' servi ta' um, kap eżekuttiv kien proċess twil ħafna u ma għazlu issa l din il-persuna u serħu li moħi li persuna appuntu ta' kalibru oli ħafna. U issa eh, dan il-paket li ġi finalizzat Eh, l il-nomina ġiet finalizzata u ismu ser jiġi publikat. Però nista' nistigurak illi ma wasluli lebda rapporti dwar każijiet speċifiċi u ikun illegali kieku illi jagħmlu dan huma autonomi u huma fil-fatt aċċettaw illi niltaqgħu u illi jispjegaw il-pożizzjoni tagħhom. Kif diġà qed ir-rapport annwali tagħhom illi joħroġ ta' kull sena għandhom uh, huwa dettajat ħafna rigward l-istati membri illi maħħom huma għamlu skambju ta' informazzjoni. Jekk hux pereżempju uh, ma' l-Italja, ma' Renju Unit, uh, Franza, l-każijiet varjaw. Pereżempju eżempju xrin kasma l-Iżvizzera wkoll għaxra ma' Franza eccetera. Jiġifieri nista' nassigurakom li istituzzjoni serja mens u hija ħasra Eh, bħalma qal is-sur Kaza illi kien hemm persuna eh, illi rriżenjat, però issa jikunem hemm persuna oħra illi taħodlu postom. Però kif diġà għattilkom, jekk eh, tixtiequ tiġġudikaw din l-istituzzjoni nitlokkom illi t-referu għal programm ta' ħidma. Mhix biss kwistjoni ta' valutazzjoni jekk is-sistema hijiex f'posta jew le, jekk konniex din l-informazzjoni fuq il-kumpaniji jew le. Mbagħad hemm ukoll il-kwistjoni tal-każijiet ehm, li jissemaw fil rati ġifieri nistidikkom illi tħarsu lejn il-programm ta' ħilma wara wara eh, tiġġudikawna. Iva, u għaminnu, kullħat ina tal-opportunità li saqsi zewċ mistoqsijat, mistoqsijiet, sur President. Huwa l-unika persuna illi jemmen illi Konrad Mitzil kollega tijaw muwix ehm, ħati rigward uh, Transparency International Ministru. Tista tajdilna xqalet Transparency International rigward il-fat illi Malta jaw fost liktar korrotti l istar stati membri korrotti fl-Unjoni Ewropea. Thank you, Annalise Dodds. Thank you very much. Grazzi, uh, Signora Dodds. Iva skużani, uh, skużawni jek ma konċ prezenti għawek, pero konta tinsegwi laqa permezz tal-web streaming. Kina għandi mistoqsija tijak rigward il-responsabilità tijak fetan il-konsil. L-ewel, rigward il-raba direttiva kontra l-ħasil ta' flus. Xtaqt insaqsi Eh, xini għal pozizjoni tal-Konsil rigward il-fat li reġistru pubbliku għandu jkopri anka kumpaniji eh, u nego, mux li minn kumpaniji, anka trusts. Il-tħassib tiegħi huwa li jekk l-ambizzjoni tkun ehm, limitata ħafna, aħna nafu li trust spiss jintużaw biex uh, kunem evażjoni ta' taxxa. Fil-fatt ir-rapport tal-Bank Dinji tal-2011 jgħidu li trust um, rarament jiġu um, studjati f'każijiet ta' korruzzjoni u każijiet ta' flus. Jiġifieri din ħaġa tħassibna ħafna. Rigward Brexit, jiena nilqa l-fatt li inti tixtieq illi tikkalma l-reuse. Eh, jiena napprezza dan ħafna, forsi tista' tiġi tagħmel dan f'pajjiżi stess. Hemm bżonn illi daw l-erba' tirjus sħan illi għandna nitfawlhom barmi lil ma kiesaħ. Jiena napprezza ħafna eh, il-mod kif ser titrattaw eh, il-Brexit ġiet, però um, dwar CMU aħna naċerta problemi għaliex hemm każijiet fejn m'hemmx sistema flessibbli biżejjed, pereżempju rigward securitization package. Inti taħseb illi um, ehm, approach eh, uh, omnibus jista' jkun uh, soluzzjoni fil-ġejjini? start with the, with the first one. What, when, when evaluation Mela nibda bl-ewwel mistoqsija l-ewwel meta nitkellmu fuq maniva l-FATF u anke wkoll l-FASP illi taħdem għannum tala tal illi jessir ħasifet in nofsa din is-sena fejn ikun hemm evalwazzjoni ta' sistema finanzjarja Maltija kollha kemm hi minħat l-IMF din hija kwistjoni jekk l-awtoritajiet, ġifieri l-awtorità ta' taxxa l-pulizija, autoritajiet oħra ikollhomx aċċess għall-informazzjoni għall-benefiċjarju aħħari. Ġifieri, anki jekk għall-pubbliku di l-informazzjoni min huma dawn in-nies eh, hija xi ħaġa opaka, eh, hija xi ħaġa li mhijiex ċara, eh, illa li hekk huma l-affarijiet ma noqdux induru mal-lewża, però l-importanti huwa li din it-tip ta' informazzjoni ma tkunx maħbija mill-awtoritajiet ta' taxxa l-awtoritajiet fil-ġlieda kontra ħassil ta' flus kif ukoll il-pulizija u dak huwa l-każ se nissigurakom. So the question of the publicness of it